u rridu naċċertaw illi kopji ta' dawn ir-riżoluzzjonijiet jintbagħtu lil dawk l-individwi xirqa. Mela, din hija l-aħħar ġurnata tal-aħħar seduta tas-sena. Jiena kuntenta sew illi kollegi tagħna kollha dew tajjeb, dew fuq tajba, nixqilkom il awguri u xew.